Dichiarazzjoni fuq is-sitwazzjoni ġewwa l-Etjopja. Issa nixtieq ngħaddi il-kelma fisem il-Viċi President lil kummissarju jekk jogħġbu. Grazie signora President, kollegi. Ser naddu għal punt li mis fisem ir-rappreżentant Oli Federica Mogherini nil għadin l-opportunità biex niddiskutu din is-sitwazzjoni fl etiopja erba' tiem qabel ma jisiru l-elezzjonijiet. Hija importanti li aħna nistgħu nagħmlu skambju ta' opinjonijiet fuq dan il-pajjiż importanti. Nibdew biex xewqat tal-Kummissjoni biex nirrikonoxxu mm, rwol attiv fil-isforzi reġjonali internazzjonali biex nibnu reġuni iktar b'saħħtu l-Etjopja hija tagħmel ħafna kontribut eh, anka naħat isfel tas Sudan kif ukoll lat ta' truppi ta' ħafna truppi l-Unjoni Afrikana ġewwa s-Somalja. Mod partikolari ġlida kontra għal ċabab kienet ta' suċċess. Dan juri l-importanza tal-Etjopja bħala partner għal l-Unjoni Ewropea fir rigward tal-stabilità reġjonali. Aħna għandna interessi komuni u pożizzjonijiet simili fuq ta' kwistjonijiet globali fuq l-immigrazzjoni u wkoll persuni li jitilqu minn pajjiżhom. L-Etjopja hija eh, pajjiż ta' oriġini ta' tranzitu u f'kol destinazzjoni. tilqa 680.000 refugġat u dan iġib miegħu ħafna diffikultajiet. Hija involuta b'mod attiv fil-proċess ta' Khartoum. Et jinqatlu eh, kristjani eh, migranti mill-Etjopja mill-ISIS Eh, għal stand dan il-punt jgħat fuq net tal-agenda ġewwa l-Etjopja u il-gvern wera interess fl-espansjoni tal-kooperazzjoni fuq dawn il-kwistjonijiet mal-Unjoni Ewropea. Fuq il-bidla fil-klima, il-politika tal-Etjopja f'diskussjoni globali hija f'konformità mal-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għandalan li eh, tfirma id-dikjerazzjoni li man mal-Etiopja eh, kif għad ta' stati membri diġa għamlu fir rigward tal-iżvilupp ekonomiku u tnaqqis tal-faqar, l-Etiopja hija meqjusa b'ħafna modi storja ta' suċċess għall-Afrika. L-assistenza li l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri ilhom joffru qed jagħtu l-frott tagħhom fir-rigward tal-lanijiet ta' svilup tal-millenju u kol tkabbir ekonomiku soċjali. L-IMF tajt li għat kabbir ekonomiku fis-sena eh, preżenti fil 2015 hija 7.5 sa 8.5% li hija pjuttost impressjonanti għal-reġun kol skont rapport riċenti mill-Bank Dinji il-faqar fl-Etjopja naqas b'terz bejn l-2000 u 11. l-appoċ tagħna jkontribwixxa biex niksbu dan iżda il-kol nafu li hemm latiħor għal din is-sitwazzjoni. Bħal f'ħafna sitwazzjonijiet wara l-konflitt, is-tranzizzjoni demokratika fl-Etjopja qed tieħu żmien u mhux dejjem timxi kif suppost. Il-Kummissjoni hija konxja li l-ambjent politiku Mwiex qed wassal għal elezzjonijiet trasparenti u inklużivi tasib li aħna għajimna mal-gvern eh, matul il-dialogu politiku ta' artiklu 8, eh, dialog mm, laqad bilaterali fuq l-iktar livelli għolin. Aħna eh, bosta drabi semmejna il-bżon għal ah, dialogu politiku mal-oppozizjoni għal rispett sħiħ għal libertà tal-kelma eh, u tal-istampa kif eh, imnizzel fil-Kostituzzjoni tal-Etjopja il-linja, il-pozizjoni tal-gvern hija li tasib ewlieni tagħhom u l istabilita u sigurtà għan-nies, għaċ-ċittadini tal-pajjiż u allura ma jistgħux jippermettu għal distabilizzazzjoni tal-pajjiż li jista' ixekkel progress soċjali u ekonomiku. ma nistawx nejdu li naqblu fuq kollox, iżda għanna dialogu miftuħ fuq dawn il-kwistjonijiet, xikultant b'riżultati kostruttivi. Per eżempju, aħna qegħdin niddiskutu l-possibilità biex nikkooperaw u ntejbu il-kwalità tal-istampa tal-Etjopja kemm pubblika u privata bħala riżultat ta' dialogu ta' artiklu 8 riċenti dwar l-istampa. Indur issa għall-elezzjonijiet intom il-koll tafu li progress fil-follow-up u l-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet ta' missjonijiet osservazzjoni eh, fil-passat kienu mm, ehm, kienu ftit il-rapport tal-2005 2010 ma ġewx aċċettati, sfortunatament aħna ma irġivejniex istedina għal eh, l-elezzjonijiet li ser isiru nar il-ħadd u għal daqstant l-Unjoni Ewropea mhux ser missjoni ta' osservazzjoni tal-elezzjonijiet. Aħna il-deċiddejna li ma nifinanzjawx il-programm eh, elettorali tal-UNDP is-sitwazzjoni tal-ġurnalisti, bloggers, membri tal-oppożizzjoni u individwi oħrajn hija ta' tħassib kbir. Huma ġew ehm, mtwajn il-ħabs għaliex esprimew l-opinjonijiet tagħhom fil-pubbliku. L-ispazju għall-istampa u l-partiti politiċi tnaqset sam il-bidu tal-perjodu elettorali f'nofs l-2014 delegazzjoni flimkien ma l-istati membri prezenti f'Addis Ababa qed issegwi is-sitwazzjoni u tagħmel monitoraġġ tal ehm, trials kollha rilevanti. Aħna wkoll qed niddiskutu dawn il-kwistjonijiet mal-awtoritajiet ukoll dwar l-użu u l-proklamazzjoni waqt li l-autoritajiet tal-Etjopja huma konxi bisħieħ x'inhuma l-pożizzjonijiet tagħna. Il-partnership globali tagħna ma' l-Etjopja għal daqstant ma jfissirx li l-Unjoni Ewropea hija indifferenti lejn id-diffikultajiet li l-popolazzjoni tal-Etjopja qed tiffaċċja kif ġi diskuss fil-sottokomitati ta' drittijiet tal-bidem f'jannar ta' din is-sena u f'Settembru ta' l-2014. Fl-2014 l-Unjoni Ewropea ħarġet żewġ dikjarazzjonijiet fuq il-sitwazzjoni politika u ta' drittijiet tal-bniedem ġewwa l-Etjopja. Aħna żgur ser inkomplu insegwu is-sitwazzjoni mill-qrib u nirreaġixxu b'mod pubbliku meta jkun meħtieġ. Jiena nixtieq inkun naf x'inhu huma l-opinjonijiet tagħkom fuq uh, uh, il-xogħol tal-Unjoni Ewropea mal-Etjopja. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. thank you very much indeed, uh, Mr. Commissioner. Grazzi, Kummissarju. Issa fissem il-grupp tal-PP. E. Naddu għassur stildi sal żewġ minuti. disajn miljon persuna l-Etjopja jattini l-ikbar pajis ġewwa l-Afrika u wieħed mill-pajjiżi eh, importanti għall-istabilità u l-iżvilupp ġewwa l-pajjiż u ovvjament huwa partner strateġiku għalina. Kummissarju, naħseb li huwa tajjeb li inti semmej dawn l-affarijiet u għalhekk aħna imħasbin eh, dwar ir-restrizzjonijiet ta' libertajiet demokratiċi ġewwa l-Etjopja u il-żamma tal-ġurnalisti ġewwa l-Etjopja aħna bħal pajjiżi oħrajn Afrikani nistgħu naraw li m'hemm l-ebda rabta bejn il-maneġjar ta' tnaqqis tal-faqar u il-setup strutturali għal stantu importanti ħafna li l-elezzjonijiet għandhom ikunu liberi u qabel l-elezzjonijiet dawn il-persuni jinħelsu. Dijan huwa l-unika mod biex ikun hemm żvilupp sostenibbli f'dan il-pajjiż. Irridu nappoġġaw l-Etjopja bħala partner importanti f'dan ir-reġjun. Għaliex dan għaliex huwa importanti ħafna għalina u għall-Etjopja biex tkompli ehm, kooperazzjoni kostruttiva reġjonali anke jekk dan il-pajjiż għandu iktar minn 600,000 refuġjat ġewwa pajjiżu u importanti għall etjopja li tkompli tiġilet it-terrorizmu, pereżempju għal xabab. Aħna rridu li l-Etjopja tkun partner f'saħħitha u għal daqstant irridu nassiguraw li huma jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u jippromovu l-istat ta' dritt U kol nistennew li l-gvern jiftaħ dialogu kredibli mal-oppozizjoni biex bekk id-demokrazija tissaħħa. Grazzi, fissem eh, l-SND. Nadu għal l onorivli Kejange. Grazzi, President. L-Etiopja huwa tur importanti għal paċi fil-qarn tal-Afrika, għas somalia l-Eritrea, in-Sudan tisfel u biex taqdi rwol internazzjonali tagħha huwa meħtieġ li l-paċi tintlaħa anka ġewwa l-istess pajjiż innifsu. Eh, irrid ikun hemm għajnuna eh, u jrid ikun hemm ukoll demokratizzazzjoni fil-pajjiż il-ħat ser ikun hemm l-elezzjoni kif għadna kemm smajna. Però nafu ser ikun ir-riżultat. L-Unjoni għażlet li mhux ser tibgħat lil ħadd biex josserva din l-elezzjoni. Aħna l-fornituri ewlenin tajnuna l dan il-pajjiż u għal-desant għandna id-dover u responsabilità li insegwu u rispett ta' drittijiet tal-bniedem permezz ta' governanza tajba u l-inċentivaw il-proċess demokratizzazzjoni. Hemm ħafna abbużi li qegħdin isiru fil-pajjiż. Obsa disa ta' desisimen, um, studenti uh, għallima dawn huma ftit ismijiet ta' persuni li ġew arrestati mill-gvern 50 persuna ġiet arrestata f'manifestazzjoni tal-istudenti, 20 ġew feruti, dan huwa biss f'April ġewwa pajjiż fejn eh, eh, qed jitwaffqu dawn il-persuni u mhux qed jingħataw proċess. Il-ġurnalisti wkoll qed jiġu intimidati lanqas passaport tal-Unjoni Ewropea ma jwaqaf l-abużi tal-gvern kontra din, uh, din is-sitwazzjoni. Eh, persuni svedizi, ġurnalisti svedizi u koll ġew arrestati u meħlusin wara 14 il-xar ta' ħabs. Edin naraw li jambum ekonomiku, issa pero wasal li żmien li anka reġim jara dawn il-passi l-qoddim lejn soċjetà iktar eh, bilanċata u tirrispetta drittijiet tal-persuni. Grazzi. Grazzi naddu issa għassur Petrovski. Grazzi ħafna. Ser ikun hemm dal-waqt l-elezzjonijiet għal żmien twil ma kienx hemm libertà personali, libertà tal-istampa, libertà tal-espressjoni. Uh, tkellem kif qal ukoll il-Kummissarju l-Unjoni Ewropea, però xorta waħda tibqa' tagħti eh, għajnuna lil etjopja permezz għall fond Ewropew għall-Iżvilupp għal dan il-an, aħna rridu għall-inqas li ngarantixxu li jkun hemm ġestjoni tajba ta' dan l-infiq dan il-finanzjament minħabba li hemm problemi l-osservazzjoni esterna tal-elezzjonijiet l-Etjopja huwa pajjiż importanti għall-Unjoni Ewropea b'mod partikolari fir-rigward tal-immigrazzjoni. Riċentament 30 eh, persuna eh, mill-Etjopja kristjana ġew maqtula fil-Libja mill-Islamiċi. Eh, Għaldaqstant huwa importanti li nibatu missjoni ta' osservazzjoni anke jekk l-Unjoni Ewropea ma kienx mistiedna għaliex l-inkwiet soċjali jista' jwassal distabilizzazzjoni ta' wieħed mill-iktar pajjiżi popolati ġewwa l-Afrika u dan jista' jwassal ukoll għal żieda fl-influssi migratorji u illegali ġewwa l-Ewropa. Grazzi. Commissioner. Issa għall-alde, Sur Louis Michel. Grazzi, President Kummissarju. Jiena għadni ġejmin Addis Abeba fejn tqajt mal-Prim Ministru u tkellimna dwar is-sitwazzjoni tal pajis u anki l-elezzjonijiet, is-sitwazzjoni reġjonali wkoll. Minn dak li fim tien minn Prim Ministru Ħajle Mariam Dezaleng, u laqas biss jaf b'dawn dan id-disgwit etniku u reliġjuż il-Salawi kien nisrani. Għalek, fil-fdan il-kontest, qed naraw li iktar minn 5,000 km ta' frontiera għandhom il-problemi mal-pajjiżi ġara. Ovvjament il-moviment islamiku ta' Al-Qaida u fjannar tal-2014 il-dawn batu soldati mal-militari mal militari tal unjoni Afrikana għalek dan il-pajis huwa importanti ħafna fir-reġjun qed nitkellmu fuq 94 miljun ta' um, abitanti għalhekk pajjiż importanti ħafna li fil-qarn tal-Afrika kien mħabba l-istabilità. L-Istati Uniti issa ilhom li fehmu kemm huwa importanti dan il-pajjiż. Jiena naħseb li l-Etjopja għandna ngħinuha e, biex eh, dawn jiġilu kontra it-terrorizmu u em, il-pajjiż mar għall-aħjar meta, meta kien hemm il-Prim Ministru Zanawi, u dak li ġej wara sur Zanawi l-istess qed jipprova jagħmel eh, jinvesti wkoll fiż-żgħażagħ baqa ħafna xogħol xi jsir mħabba dritt tal-bniedem. Hemm bżonn nejnu dan il-pajjiż naraw ukoll li jkun hemm dialogu preferenzjali mal-awtoritajiet ta' dan il-pajjiż. Grazzi. Merci beaucoup, euh, monsieur Dip. Grazzi ħafna. Issa għal l-NGLGUI il sinjura Senra Rodriguez. President, nirringrazzjak. Sur Kommissarju, jiena qed naħseb ftit. Kif nistgħu ngħidu li l-Etjopja huwa mudell għal biex jonqos il-faqar. Meta dan il-pajjiż il-gvern għandu iktar minn 10 miljoni ta' ettari ta', ta art li ma jużajx tajjeb li ma in-nies barranin jiġu fil-pajjiżu u jisfruttaw l-art, in-nies permezz ta' proġetti jisfruttaw ukoll mhux il-miljuni biss tan-nies imma anki l-ambjent xmajjar In-nies qegħdin jiġu ikkalpestati u dan iġib imwiet, iktar faqar 80% tan-nies f'dan il-pajjiż jgħixu binqas minn żewġ dollari kull ġurnata. Il-multinazzjonali jinvestu u jisfruttaw il-pajjiż ek joġbok, ejt is sinjura Mogherini li l-annom tal-grupp tana ejja innu waqfu l-avarizmu tal-Occident f'dan il pajjiż kumpanniji tal-Occident li jisfruttaw dan il pajjiż Is-sur Sebastia, grazzi. President. Jiena skantat minn dak li smajt mill-kummissarju dwar l-elezzjonijiet għax l-elezzjonijiet huma farsa. Er, iktar minn 90 miljun ta' nies jgħixu f'dan il-pajjiż il-dritti tal-bniedem ikkalpestati anki fir-reġjun ta' Ogeddan. Il-ġurnalisti jikkritikaw il-gvern u jisibu wieħom ġol ħabsijiet. Fil-Jugoden, il-gvern ma jħallix ġurnalisti barranin biex jaħdmu f'raġjun fejn 30% tan-nisa huma stuprati hemm bżonn li l-gvern tal-Etjopja jintalab biex jirrispetta id-drittijiet tal-bniedem biex jieqaf milli jittortura l-nies, jippersekwita dawn in-nies. Dan il-gvern ma nistawx mhux biss nittolleraw l biss għandna nejnuħ, peress li mhux qed jimxi ta' nies il-flus ta' l-Unjoni Ewropea irridu naraw li ma jintużawx għal repressjoni hemm ħafna nies miljuni ta' nies qed ibatu. Hemm bżonn naġixxu. Grazzi għal grupp tal-EFTT. Is-Sur James Carver. Grazzi, President ovvjament qed nitkellmu dwar tħassib ta' drittijiet tal-bniedem fl-Etjopja il-fatt li dan il-pajjiż ma jirrispetta xie ċittadini. Imma ma nistawx aħna nipritkaw għax nasbu li aħna ħjar minn ħaddieħor. Nafu ġifiri li nis jittieħdu minn eh, mitribu taħħom tagħhom jintbatu jaħdmu postiħor. Imma huma pajjiżi stati membri ta' l-Unjoni Ewropea, il-flus li ġejjin minnaħa tal-Unjoni li jintużaw ħażin fl-Etjopja 650.000 refugjat f'dan il-pajjiż, popolazzjoni mill-Eritrea, mill-Sudan ta' nofsinhar u mis-Somalja. L-Etjopja għandha relazzjoni tajbin mal-Oċident u tajjeb li l-seta reġjonali tkompli tiżviluppa l-ekonomija ta' dan il-pajis u jġib ukoll l istabilità anki ġifiri il problemi ta' pajis ġar ta' Somaliland Wara li wieħed iqis il-kriżi fil-Mediterran, hemm bżonn li pajjiż bħal dan nejnu li fihom ikun hemm il-kummerċ ħieles l-28% tal-esportazzjoni tal-Etjopja huwa il-kafe. U rridu nħeġġu l-żvilupp bħal dan. U naraw li anki l-prezzijiet ma jitbaxxewx tal-esportazzjonijiet. Sinjura Marie Kristin Arnotu. Grazie ħafna, President. Il-Prim Ministru Haile del Mariam de Salen naħsbu li se jerġa jieħu l-poter, jibqa fil-poter il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qegħdin jgħinu lill-Etjopja wieħed mill-uniċi pajjiżi li għandu xi ftit ta' stabilità. Qed naraw ukoll li ċina qed tipprova wkoll tidħol f'dan il-pajjiż. Imma biex ikun hemm iktar kumpanniji Ewropej tajjeb li aħna nejnu il dan il-pajjiż biex jiġilet kontra il-radikalizmu iżlamiku. Irridu nitolbu li l-Etjopja tiġilet ukoll l-immigrazzjoni ma tħallix in-nies imorru l-Libja tispjega lin-nies il-periklu, il-perikli mħabba ġifiri l-Istat Islamiku tas Sirja. Grazzi ħafna, Sinjura. il sinjura is-Sinjur Bogdan, venta. Grazzi ħafna. Fl-24 ta' Mejju, erba' oħra, fl-Etjopja se jkun hemm l-elezzjonijiet imma hemm il-biża li dawn l-elezzjonijiet mhux se jsiru skont in-normi internazzjonali biex riżultati ikunu tajbin u kredibbli. Qegħdin nitkellmu fuq pluralizmu politiku ġifiri il-sisien ta' soċjetà demokratika u libera irti kollok struttura li taħdem biex ikollok elezzjonijiet liberi fejn in-nies iħossuhom ħilsa jmorru jivvutaw. Għalhekk aħna għandna ninkoraġġixxu id-dibattitu dwar id-dritt tal-vot fl-Etjopja. Ma ninsawx li dan huwa dritt ta' kull bniedem, imma il-gvern qed jeskludi l-oppożizzjoni, persekuzzjoni tal-drittijiet tal-bniedem, il-bloggers, il-ġurnalisti qed jiġu arrestati, minoritajiet etniċi u kol qed jiġu persekwitati anke l-insara u jiġu torturati l-istupru u kol li jużaw bħala strument ta' biza il-militar. L-Unjoni Ewropeja għanda tara li l-ftajim ta' kotunu dwar dritt tal-bniedem jiġi rispettat. Imħabba id-drittijiet ċivili. Hemm bżonn li jkollna proċedura immedjata li tiġi imnedija sabiex il-problema eh, tiġi indirizzata Issa, Is-sur Weidenholzer. Grazzi ħafna, President. Ovvjament, l-Etjopja huwa pajjiż importanti ħafna għas-sigurtà tal-Unjoni u anki fl-Afrika. Imma l-Unjoni tina l-impressjoni li hija kapaċi tigarantixxi sigurtà. U aħna napprezzaw l-isforzi li jagħmel dan il-pajjiż. Fl-elezzjonijiet li se jisiru ftit ġranet oħra, irridu naraw li s-sigurta mhux il-paċi. is sigurta tfisser id-dritt istat ta' dritt, drittijiet tal-bniedem u dritt li għal-vot għal kulħadd. Imma sitwazzjoni per eżempju fir-reġjun ta' Ogaden, Mixek, jekk aħna ma nipruvawx nbidlu ftit direzzjoni f'sitwazzjoni, inkunu qegħdin nippreparaw inħejju triq għall-estremisti. Jekk ikun hemm sigurtà ta' veru, nkunu nistgħu niġġieldu l estremizmu fir-reġjun. Is-sur Castaldo issa għal-minuta. Grazzi fl-24 ta' Mejju se jkun hemm l-elezzjonijiet il-ġdodda fl-Etjopja. Etjopja l-iktar tieni l-iktar pajjiż fej jgħixu n-nies nafu li dawn huma l-elezzjonijiet farsa għax il- l-IPRDF il-partit li palis qed jigverna se jara li jikollu il-maġġoranza tal-voti. Jiena fl-elezzjonijiet ta' Tunizija u Niġerja kont eh, osservatur tal-Unjoni Ewropea u rajt xiġifiri tfisser l-tama u d-demokrazija fajnejn in-nies. Iġifiri kontingent ta' soldati mhux biżejjed biex wieħed jinsa kif jiġi miksur l-istat ta' dritt u drittijiet tan-nies hemm bżonn u kol li naraw ċina xqed tagħmel qed tikkolonizza b'dan il-pajjiż mod selvaġġ. Bil-valuri tagħna hemm bżonn verament nagħmlu dak li hemm bżonn biex inħarsu dawn in-nies. Issa, is-sur Steve Briwa. President, l-Etjopja saret seta kbira reġjonali u koll pajjiż ta' stabilità fil-qarn tal-Afrika qed nitkellmu fuq 94 miljon persuna li jiexu ekonomija li immexxi minn pajjiż strutturat. Il-kontinent Afrikan dejjem għaddej minn ħafna konflitti, gwerer ċivili. L-Etjopja huwa xempju ta' stabilità politika. Imma xorta hemm ħafna etniċitajiet differenti u reliġjonijiet differenti. In-nies se jmorru jivvutaw nhar il-ħadd li ġej u dawn huma l-ewwel elezzjonijiet minn mindu miet il-Prim Ministru fl-2012 is-Sur Zenawi rridu naraw li ma jkunx hemm eh, intil mill-pajjiżi tal-Oċċident junkella tal-Unjoni Ewropea fil-gvern u fil-intern fil-mod kif imexxi internament il-fatt li jkunem il-konflitti jidan jista' jġib eh, nuqqas ta' stabilità. Jiena niddeplora il-fat li l-istati membri tal-Unjoni għandhom u tanċet jgħatu importanza dwar il-potenzjal ekonomiku ta' dan il-pajjiż. Fl-interess tagħna li aħna ikonna relazzjonijiet aħjar biex ikonna wkoll kummerċ iktar tajjeb. Is-Sinjura Moskassa. Iva, grazzi ħafna President. Kull sforz minħatta l-Etjopja biex ikun hemm tkabbir ekonomika kanaw tnaqqas il-faqar u anki għal benessere aħna li naqblu miegħu dan kollu jista' jiġi minat jekk fl-istess ma jkunx hemm sforz biex li garantixxi l żvilupp sostenibli demokratiku u dan ma jistax isir jekk tiġi imxejna l-libertà tal-espressjoni u il- għax dan huwa wieħed mill-valuri fondamentali li aħna tant em, nemnu fih għalek pala unjoni Ewropea ma nistax noqogħdu sikta fuq dak li qed naraw iseħħ fl-Etjopja anki qabel l-elezzjonijiet. Is-sitwazzjoni ekonomika wieħed ma jistax jiġġustifika b'mod indipendenti. U ma tista' qatt tintuża biex jiġu oppressati drittijiet tal-bniedem hemm ukoll il-dritt tal-informazzjoni b'dan il-mod inkunu qed ngħidu li l-iżvilupp sostenibbli f'dan il-pajjiż. Grazzi ħafna. Eh, Grazzi tassew. Julie Ward, minuta, kieġbok. Grazzi Joseph Weidenhauser u ħafna mill kollegi tal-itkellmu fuq dil-kwestjoni illi sfortunatament ma ma ħaqx il-medja tal-ponent. Jina għani naħdem ma' dan il-gruppi. Kienet diffiċli nitkellmu fuq is-sitwazzjoni peress li ma kienx hemm kondizzjonijiet indaqs. U aħna kan konna lezzjonijiet ġimma diħla minn hemm konna missjoni. Waqt li l-gvern jaffass fuq il-ġurnalisti soċjetà ċivili il-gruppi etniċi jatin jattakaw in nisa tfal. Stupru tortura kienet tintuża mastiku biex inferxu il-biza u dan ir-raġun hija taħt embargo tal-gvern effettivament. U aħna nirċivu 54% ta' għajnuna tagħna mill-budget tal-għajnuna barranija. Aħna namlu il- aħna rridu nkunu nafu xed jagħmlu qabel 24 ta' Mejju fl-elezzjonijiet u rridu nkunu nafu x'ser ikunu li ħajkunu b'solidarjetà mal etjopja U qed jaċċerta li l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea finanzjarjament ma tx qed tintuża għal persekuzzjoni etnika u ksur ta' ġittijiet tal-bniedem. U li kan Etjopja iktar sikura u paċifika ma sax ikun għaskapitu tal-abbuż ta' drittijiet tal-bniedem u elezzjonijiet folot minn oppożizzjoni tajba. blue card. Taċċetta blue card? Taċċetta blue card, jesi President? Mr. Carver. Grazzi. Grazzi tal-li għacċetajt il-blu kartijaj sinjura Ward. Inti ma tistax ma taċċetax it-ħassib taħat tiħor Eh, drittijiet tal-bniedem u negazzjonijiet ta' bus. Li gbar ta' di tal qan tal-Afrika huwa il-fundamentalizmu Islamiku. U ma taqbilx illi l etiopja jitina ta' kreditu għax-xogħol illi qed tagħmel biex tiġiet kontra l estremizu dan il-qafas u biex tipprova li kollha approċċa ħerġetijiet tal-bniedem li għan missa mill-fundamentalisti Jina ħattet, għatajt ħafna ħin għadda ma dawn il-gruppi. ħafna nis li ma messawx jisemmu leħinom. Jina nishtiq ningrazzja aktar li għattati bidden il-dawk il-personi li domx leħen. Em, abbuż gbira ġittiet tal-bniedem kontra dawn in-nisa. Anki mill-gvern. jiena ovvjament rrit nġilet favorijom, u nasab mill-ikbar teddidieta lina u għali aħna maħnix irrapprezentati sew madwar id-dinja, maħnix rappresentazzjoni tajba u dinja problema kbira fis soċjetà L-ikbar teddida sur Carver għat teddida li l-irġiel għandhom il-poter. Uh, I'm sorry, uh, now uh, Deputy Anna Two minutes, take a roll, please. As eleições. Ana Gomes. Il-missjoni fl-2005 u 2010 kien hemm problemi tal-gvern uh, li ma ma, ma, li ma, ma segwix dak li għalli li ħaj segwi, dik il-problema, rekomendazzjonijiet eh, provaw jisegwom, l-oppozizjoni tgħid eh, li ma boċa tħallum jirreġistraw il-kandidati. Il-membri tiħdu pala priġunieri u persekutati. m'hemmx mhux qed ifittxu reazzjoni il-problema ta' libertà ta' assoċjazzjoni, libertà tal-istampa. Memx ebda pajjiżi ieħor Afrikan li hemm daqshekk nies kota terrorizmu dan minn dal-pajjiż l-Afrika huwa l-ikbar beneficjarju ta' għajnuna mill-Unjoni Ewropea u għalija ewlieni tal-Istati Uniti l-Unjoni Ewropea fil qasam tas-sigurtà fir-reġjun u dan jispjega il għaliex għandna qegħdin nkunu laxki għal dak li huma ksur ta' drittijiet tal-bniedem u propagazzjoni tal-liġijiet demokratiċi fl-Etjopja. aħna rridu li jinħelsu dan il-ġurnalisti, inklus ksiga ċittadin illi kien arrestat fl-2014 f'Jemen u estradit mill-autoritajiet li l-Etjopja. Aħna rridu niġġieldu għal ġittijiet fondamentali illi huma nfasla biex indaħlu elezzjonijiet ġusti, liberi, u li eh, inqisu dak li sar f'elezzjonijiet tal-pajjiż u l-passat. Aħna ma nistgħux nibqgħu fomna siknek siket ta' dak li qed jiġri f'tal-pajjiż. Jidu nużaw l-influenza tagħna, nista' nagħmlu differenza. Nittama ma nirnexxina f'dan rigward. For the catch the eye procedure. Nadu għal kaġġajiet il-President ma jena Petir. Fl-Etjopja aħna rajna sitwazzjoni allarmanti li qed tiżviluppa f'aspetti oħrajn. Elezzjonijiet ħajsiru fl-24 ta' Mejju u dak li qegħdin naraw hija preżenza dikjerattiva. Fisem il-gvern u waqt li l-oppożizzjoni miex qiegħda tara id-drittijiet tagħha li jiġu mħarsa bisħieħ in-nies qegħdin jinkunu mġela jażlu bejn iċ-ċensura awtomatika u detenzjoni. Fil-fatt, qed naraw li nsaraq jiġu persegwitati minkejja il-numru kbir ta' nsara fil-pajjiż kollu kemm hu. U hawnhekk m'hemmx bażi għal l-istat fl-Iżlam u hawnhekk mhux qed naraw ġustifikazzjoni għalija. Abbażi tal-qawwa tal min għandu iktar saħħa. Aħna rridu nippruvaw kemm jista' jkun nwaqfu mill-aktar fis l-azzjonijiet violenti. Ma tantx ah, sar eh, affarijiet tal-Etjopja ta' kien miss. Eh, situazzjoni ekonomika hija mara tal-laru, ma biss eh, u aħna il-mortalità hija ta' età żgħira ħafna ta' inqas minn 50 sena. Il-problema hija l-ilma nisa jridu jimxu kilometri twal biex jisibu ilma u kull 20 sekonda fl-Etjopja persuna tmut għax m'għandix biżjed ilma u minħabba l-konsegwenzi ta' ġeni baxxa ħafna problema ta' migrazzjoni li jġeluha milli jaħarbu mill mill-qat li hemm biex sibu xogħol. Umbat, hemm il-problema ta' bil-Musulmani u nsara ma jgħixux mod paċifiku bejnietom. Aħna rridu ndaħlu, il-Komissjoni proponiet investiment importanti li huwa pożittiv imma unut li jekk fl-ewwel ma solvux emerġenzi li waqfu l-popolu illi jgħix f'kondizzjonijiet aċċettabbli. L-Ewropa trid tkun kapaċi li tintervjeni b'mod iktar konkret biex neħi il-pajjiż minn situazzjoni gravi tiggarantixxi eh, li jkun hemm kondizzjonijiet sur Grazzi. Grazie mille per il Marias. Għamna mħanis li għedin ibbatu persekuzzjoni u għet jiġu għanki dekapitati. Eh, ħafna minnhom huma nsara dan huwa dawn il-ġihadisti jużaw ir-reliġjon u l-faqar ta' dawn in-nies biex jippromovu l-għanijiet eh, ħoroġ tagħhom. Ma fil-verità mijiet ta' nisa u irġiel irġiel kollhom jitilqu mill-pajjiż li mhuwiex stabbli u fqir u dissidenti kollha huma arrestati. Aħna rridu naċċertaw li hemm kondizzjonijiet elezzjonijiet ġusti, drittijiet tal-oppożizzjoni u anki il-stampa ħilsa, il-medja ħilsa, l-ħna nikondannaw din il-problema eh, ta' dan il-problemi. Aħna irridu nħarsu stat ta' dritt u il-libertajiet demokratiċi l Etjopja mandiġ tkun minar kontrolli, ma tistax tkun program dal kumpanji nazjonali mod partikolari u maċinizi. Kellim li jmiss. kollegi, jina t-nħas, illi aħna sempliċement għodu nitkellmu fuq l-affarijiet u id-dibattitu li aħna kellna fuq it-Turkija eh, jaqaf dan il-kategorija. Aħna rridu nidu xaħġa ħaġa pożittiva għall-Etjopja, xi ħaġa tajba, xi ħaġa li utli għall-Ewropa. Jekk l-Etjopja kieku l-Etjopja kienet stat membru kienet l-iktar waħda popolata dan qed ikontribwixxi lejn il-problemi fir-reġun. Aħna rridu ħarsu wkoll interessi tagħna billi ngħinuhom għalhekk irridu nkomplu ngħinu dawn in-nies. Imma ma fid-daw ta' dak li ħafna eh, dawn qed jitkellmu fuq eh, aktivitajiet mhux demokratiċi fin-naħa tal-gvern attwali nixtieq nistaqsej lil kulħadd. Li meta nitkellmu dwar l-Etjopja u t-Turkija, aħna irridu napplikaw l-istess standards u valuri Chiedo scusa, non avevo visto il nome, signor Presidente. Scusani, President, ma rajtx ismi. Skont min jitkellem jgħid l-Etjopja diżastru, hemm min jgħid li GDP huwa ta' 10% kieku tajjeb l-Ewropa kienet hekk. Min jgħid li jmutu ħafna persuni fl-Etjopja u min jgħid li qed joħorġu mill-miżerja. Insomma, e, e, deċidu fuq verżjoni mux ħajjar nitkelmu dwar l-Europa, dwar l-anzjanitana, zaza minnajr xol, jew il-Libja, e, fejn daw l-ipokriti li edin hawnhekk issa bombardaw l Libja u issa għandna e, dizastru ikbar ġewwa l-Libja qed jaslu il-klandestini u terroristi għanna gvern ħażin ġewwa l-Italja tal-kummedjanti li qed jgħid li dan kollu mhux vera. Insomma, umu mir-raqda. E, grazie onorevole. Last but not least. Naddu għal l-onorevoli Franzulika. Grazie President. U għadejjem ta' unur L-Etjopja huwa eh, partner importanti l-Unjoni Ewropea, pajjiż importanti bis-pożizzjoni strateġika fiż-żona u koll jira mħasseb ħafna l-elezzjonijiet fl-Etjopja mhux se jilħu l-istandards internazzjonali tal-EU tal-Unjoni Afrikana għal ġustizzja u kredibilità minħabba ambjent repressiv u il-gvern tal-Etjopja li qed jillimita il-pluralizmu eh, u l-istampa fl-Etjopja. Issa għandha l-ikbar numru kbir ta' ġurnalisti fl-eżilju fid-dinja u dawk eh, eh, fil-ħabs huma qed jiġdu l-istampa. E, il-partit li qed imexxi uża l poter tiegħu kontra l-gvern municipali u oppożizzjoni għal ċertu relis u f'ħafna każijiet e, wafqu il-protestanti. Dawn il-vjolazzjonijiet ta' drittijiet ta' nidem l dritt ta' libertà mhumiex aċċettabbli u għandhom jiġu kundannati. Grazzi. Multumesk, dziękuję panie pośle za miłe słowa. Chyba nie będę patrzył na zegarek Grazie Grazzi ħafna għal kummenti ta'kom. Naddu s l-Kummissarju. Grazzi President, grazzi għal dan id-dibattitu fi żmien eh, f'waqtu naqbel ma ħafna mitħassib li għajjemtu fuq il-partnership tagħna. Iżda dan il-partnership għandu ħafna aspetti u lati differenti uħud kontroversjali iktar minn oħrajn. Irridu nżommu f'moħħna dawn il-żviluppi pozittivi li dan il-pajjiż u n-nies eh, tiegħu raw kif ukoll ir-rwol kostruttiv u kritiku fir-reġun u lilin minnu lantana huwa li inkomplu eh, naħdmu mal-Etjopja waqt li insaħħu il-messaġġ tagħna fuq id-demokratizzazzjoni, id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali. Wara l-elezzjonijiet ser mm, biċert insaħħu il-relazzjoni tagħna mal-awtoritajiet għal demokratizzazzjoni tal-pajjiż fuq meta twila ta' żmien. Jekk l-Etjopja tixtieq żomm l-istabilità u tikseb status ta' middle income sal-2025 u importanti li l-popolazzjoni tingħata l-opportunità biex tesprimi l-opinjoni tagħha. Federica Mogherini, rappresentant Oli, għanda eh, f'maħħa li żżur eh, l etiopja biex tara s-sitwazzjoni kifini u biex tiddiskuti kwistjonijiet ta' tħassib ma' fil-rigward ta' tmexxija tal-pajjiż. Din hija s-sitwazzjoni, grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom mill ġdijiet u għal dan id-dibattitu interessanti. Grazzi. Efħaristo, eh, thank you Mr. Commissioner. Zamek. Grazzi, Kommissarju.